u l-votazzjoni fuq din ir-riżoluzzjoni sirada f'nofsinhar. Mela għandu għal-punt li jmiss tal-agenda tagħna illi hija stqarrija mill-Kunsill u mill-Kummissjoni dwar il-ġlida kontra l-epidemija tad diabete fl-Unjoni Ewropea. Dan id-dibattitu ħajjiġi introdott minn eh, l-naħa tal-Kunsill u uh, mbagħad ħad titkellem wara il-Kummissjoni. President fl-uffiċċju jitkellem. President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Kummissjoni, inagrat ħafna lejn dan il-Parlament għal ħaddu din inizjattiva biex organizzaw din id-diskussjoni u jiġbdu l-attenzjoni eh, fuq din il-kussjoni li għada sekk importanti nixtieq l-ONET eh, eh, mm, nirringrazzja l-Onorevoli Charles de Mouza il-Simon Buzuttil u uh, Marisa Mattias għal uh, tmexxija tagħhom wanka anka il-gruppi parlamentari li ħadmu fuq il-riżoluzzjoni, la bosta riżoluzzjoni li għandkom qudiemkom huma qegħdin jaħdmu bla waqfin biex jollu dan il-profil tal-effett tad-diabete fuq il-saħħa taċ-ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea. Fl-Ewropa, mart kroniku b'mod in ġenerali, joħloq sfida għal pazjenti u għal familji tagħhom u anke għal soċjetà eh, b'mod in ġenerali għalhekk għandna bżonn ta' approċċ koordinata u msaħħaħa b'kooperazzjoni. L-akbar sfida f'dan il-kuntest toħroġ mill-fatt illi aħna qegħdin ngħixu għal żmien itwal u maħniex qegħdin ngħixu però b'saħħitna biżejjed dan ifisser illi ħafna aktar Ewropej qegħdin jiżviluppaw id-diabete u anka martiħor kroniku. L-implikazzjoni l-implikazzjonijiet marbuta ma' dan huma ħafna pressjoni għolja fuq is-settur tas-saħħa fejn hemm għaż li qegħdin jidħlu f'dan il-settur tax-xogħol u għalhekk qed inżidu aktar l-ispejjeż ukoll id-diabete ukoll fil-fatt hija waħda mill-aktar eh, waħda mill-aktar mart kroniku li teżisti fl-Ewropa bħalissa eh, hemm madwar 33 eh, miljun um, Ewropew li għandhom il-diabeti u dan dan l-ammont huwa eh, maħsub li ħajjiżdied għal 40 miljun. Isir ħaf L-ispejjeż marbuta ma' dan huma ta' 80 biljun euro biex isir din il-kura tas saħħa fir-rigward tad-diabete u eh, mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar mart assoċjat mad-diabete u l-komplikazzjonijiet tad-diabete. Palissa id-diabete la nistgħu nirriversjaw laqas nikkurawha. Palissa it-terapiji li jeżistu ma jgħinux biex ma jkunx hemm progress ta' din il-marda u laqas ma jistgħu jneħħu it-teddida ta' komplikazzjonijiet eh, eh, ma' żmien. Il-pis ta' diabete għalhekk irid jiġi indirizzat permezz ta' eh, prevenzjoni, twissija bikrija, ġestjoni effettiva, edukazzjoni u anka riċerka. Il-prevenzjoni tista' tkun effettiva ħafna skont eh, il-WHO, WHO, il-type 2, diabete type 2, illi eh, tirrapprezenta bej 85% u 90% tal-każijiet din tista' tiġi prevenuta permezz ta' bidla fl-istil tal-ħajja ta' dak li jkun permezz ta' dieta tajba u anke eh, eżerċizzju regolari. X'jista' jseħħ fl-Unjoni Ewropea biex aħna niffaċċjaw din il-kriżi? Kustjonijiet marbuta ma' s-saħħa huma l-ewwel net kustjoni li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istati membri l-Unjoni Ewropea għandha biss kompetenza limitata f'dan il-qasam. U dan però ma jfissirx illi aħna eh, ma nistawx inkunu attivi f'dan ir-rigward fl-2010 il-Kunsill nieda proċess ta' riflessjoni fuq il-mart kroniku u stieden l-Istati membri u l-Kommissjoni biex jidentifikaw għażliet biex itejbu ir-risposta għal mart kroniku u anka biex ikun hemm kooperazzjoni fost l-Istati membri dan il-proċess isir b'kooperazzjoni mill-qrib ma' dawk kollha interessati interessati ma' l-stakeholders. U ħa nispiċaw karta ta' riflessjoni, reflection paper. Il-xol qed jiġi ġestjonat fil-korpi adattati fil-Kunsil u ħajġi finalizzat is-sena id-dieħla. Il-Presidenza Daniża tappoġġa dan il-proċess u ħatuża il-żmien tagħha tal-mandat tagħha biex eh, ikun hemm progress eh, fih kemm jista' jkun. Fil-fatt, il-mart kroniku huwa wieħed mill-prioritajiet tal-Presidenza Daniża fil-qasam tas-saħħa u ħajkun fuq l-aġenda tal-laqa informali tal-Ministri tas-Saħħa li ħassir fid-Danimarka f'April ta' din is-sena fejn ehm, ħani diskutu patient empowerment. Eh, dan is-suġġett ukoll ħajkun is-suġġett ta' konferenza li ħassir ta' il-Presidenza daniza illi ħassir fil-11 u e, e, u 12 ta' april f'Kopenhagen jina kontent u kol li nħabbar illi il-tmexxija, il-forum ta' tmexxija ta' diabeta ħassir e, fil-25 26 ta' april ta' din is-sena ħajkun hemm ħafna stakeholders fosthom politikanti u uffiċjali min-naħa tal-gvernijiet u NGOs u anka professjonisti fil-kura ta' saħħa u negozji u rappreżentanti ta' negozji li ħajkunu qegħdin hemmhekk f'dan il-forum u il-Presidenza Daniża ħajkun eh, gbur li appoġġjah dan il-forum. Il-Presidenza Daniża huwa konvinti li dawn l-avvenimenti mhux biss se jiġbru flimkien l-esperti fil-loqsma differenti imma ħaj eh, jappoġġaw ir-riflessjoni li hemm eh, għaddejja bħalissa fil-Kunsill dwar dan il-mart kroniku. Eh, President, onorevoli membri, Kummissjoni, qed isiru sforzi kbar biex nindirizzaw l-isfidi tal-mart kroniku fostom id-diabete. Il-xogħol fil-Kunsill huwa wieħed mill-ħafna xogħlijiet li qed isiru palissa u qed ikontribwixxu għal dawn l-isforzi. Imma Eh, nistaw namlu aktar u għanna namlu aktar id-diskussjoni tal-lum u rezoluzzjoni li jintom għatifutaw fuqa għada ħajajnuna biex nżidu l-arfin eh, dwar din l-sfida li għanna u d-demna u għalek għanna nixxu nisimaw eh, l-opinjoni ta'kom fuq din il-kustjoni biex bekk nkun nistaw għamlu għamlura li l-Konsil. Grazzi, President. Grazzi, President. Issa, l-kalim li jmiss huwa il-Komissarju, Ministru. Onorevoli membri, nixtieq li ringrazzja il-Parlament għall-impenn tiegħu biex tejjeb il-ħajja tal-nies li jibatu bid-diabete. Aħna għandna l-istess ħassib tagħkom id-diabete tfisser aktar sofferenza għal aktar minn 32 miljuna eh, ċittadin u l-familji tagħhom. Il-Komissjoni tħoss illi għanna nittrattaw l-ewwel net il-kawża tad-diabete u għalhekk jiena naqbel mal-sejħa tagħkom biex ikun hemm strateġija dwar id-dieta u l-eżerċizzju biex nipprevjenu il-diabete tat-tip 2, tat-tieni tip. Mish kull kwalinkwa tip ta' diabete li tista' tiġi pre, prevenuta imma il-type 2 nistaw għax nafu x'inhuma il-kawżiet tagħha. Il-ħxuna pereżempju nuqqas ta' attività u eżerċizzju. U il rata irdupjat f'dawn l 20 sena rata ta' diabete u uh, fil-fatt uh, um, u wieħed minn kull erba titfal bejn is 6 u d-disa snin fl-Ewropa tiġa għandhom pis żejjed u għalhekk qegħdin friskju akbar li jiżviluppaw din il-diabete ta' tajp tat-tieni tip u għalhekk aħna rridu nittrattaw il-kawżi ewlenin tagħha Iġifiri, il piz zejjed l-obezita u nuqqas ta' eżerċizzju. U kien f'dak l-ispirtu illi fl-2007 l-Komissjoni sviluppat strateġija fuq il-nutrizzjoni u fuq l-eżerċizzju fiziku biex nappoġġaw l-isforzi li jisiru ħata tal-Istati membri biex niprevjenu l-obezita. L-istrateġija l ewwel taħdem billi kunem eh, skambju tal-esperjenzi bejn l-Istati membri u rinkoraġġixxu kolazzjoni konġunta f'dan ir-rigwarta. E, anka hemm riformulazzjoni ta' approċċi li għandhom xaqsmu mal-nutrizzjoni, per eżempju. Nużaw u koll imsiħba fis soċjetà e, e, inkoraġuhom li juhdu azzjoni dwar id-diet, l-obeżità u l-eżerċizzju li jinkludu u koll e, organizzazzjonijiet tal-diabete f'dan il-qafas l-Komissjoni u kol tinkoraġġixxi il-produtturi tal-ikel u tal-medja biex ħarsu lejn l-standards marbuta mar-reklamu mal-produzzjoni tal-ikel eh, stess. U ħantikom anka xi eżempi x'tax qed isir permezz tal-politika ta' riċerka l-Kummissjoni tat fondi. E mar ta', ta, ta 340 miljun uh, euro fil, uh, fil uh, Seventh Framework Program. U dan anka biex ikun hemm riċerka fil-qasam tad-diabete. E, eh, Napoġaw ukoll l-innovazzjoni f'dawn li programmi konġunti marbuta ma, dita tajba u saħħa eh, u, stil ta' saħħa tajba u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm riċerka tal eh, fid-diabete madwar l-Ewropa kollha dwar il-politika tal-agrikoltura l-Kummissjoni il politika tal agrikoltura l kummissjoni fil-fat qed twassal eh, il-frott u l-ħaxix permezz tal-iskema ta' frott u ħaxix fl-iskejjel permezz ta' attivitajiet oħra u inizjattivi il-Kummissjoni tappoġġa wkoll attività fiżika. Fi rigward tal- media il-Komissjoni tipprova tnaqqas mill-pressjoni fir-reklamar eh, pressjoni li taffettwa l tfal anka eh, napoġġaw il-risposta l-isforza il risposta l isforza l istati membri f'din ir-risposta tagħhom għaddejja bete u anka biex iżidu din il-kapaċità tagħhom biex jiġildu kontra din il-marda eh, kronika, speċjalment fost il-żazaħ u tfal. Il-Komissjoni hija perswa ambizjuża illi il program għafas ta' riċerka u innovazzjoni ħajjejn fil-prevenzjoni u il-kura tad-diabete u biex nifmu aħjar il-marda tad-diabete fil-kuntest ta' mart oħra. Ir-reżoluzzjoni qed issejjaħ il-Kummissjoni biex tassikura li jkun hemm segwitu adekwata dwar dan il-mart mhux komunikabbli u f'dan ir-rigward nixtieq ninformakom illi l-Kummissjoni tiġani diet riflessjoni, proċess ta' riflessjoni flimkien mal-Istati membri u mal-stakeholders biex tidentifika oqsma għal azzjoni ta' valur miżjud fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Eh, President, onorevoli membri, President, eh, nispera li intom tarfu l impenn tal-Kommissjoni fl-appoċ tagħha biex tejn l-istati membri biex jiġġestjonaw id-diabete, il-Komissjoni ħal tistudja rezoluzzjoni u tara kif tista takkomoda il-talba tagħkom għal aktar azzjoni u il-Komissjoni taqbel mal-Parlament Ewropew dwar il-ħtieġa li wieħed irid jaħdem ħafna aktar fir-rigward tad-diabeti, speċjalment biex niprevjenu id-diabeti eh, fost iż-żgħażagħ u l-adolescenti u anka biex Eh, nejnu li l-pazjenti jgħinu ħajja, eh, jgħixu ħajja tajba biex ikun hemm eh, diagnosi prekoċi u anka biex innaqsu l-komplikazzjonijiet u mart ieħor. Il-Kummissjoni Ewropea temmen illi tista' tejna u żżid il-valur miżjud billi tiffoka fuq l-isfidi li huma komuni għal mart kroniku bħal obeżità pereżempju aktar milli toqgħod tiffoka fuq il-mart speċifiku, mart kroniku speċifiku. Jekk nindirizzaw l-obeżità, inkunu qegħdin nindirizzaw eh, mhux biss id-diabete manka mart kroniku iħor u għalhekk illi l-Kummissjoni Ewropea taqbel ma' approċċ orizzontali olistiku minn flok strateġija speċifika marbuta ma' xi marda kronika speċifika u f'dan l-ispirtu il-Kummissjoni qed tqis illi ir-riżoluzzjoni qed titlob illi il-Komissjoni tiżviluppa u tagħmel monitoraġġ tal-azzjoni tal-Istati membri u tiżviluppa strateġija. Jekk nindirizzaw il-fatturi ta' riskju bazati fuq uh, e, e, fuq fatti il-Kummissjoni tkun tista' tkompli bil-wol tagħha biex tindirizza il-marda tad-diabete. Grazzi. E, grazzi Kommissarju. Nixtieq uh, ngħid lill-membri kollha li qed jitkellmu illi il-laqa tit-tispiċċa fit-8, eżatt tagħna llum. Anka jekk ma nkunux lestejna il-punt kollu. Mela, niftaħ il-lista u l-ewwel kallemi huwa s-sur l-Onorevoli Buzuttil. Sur President, kuntent ferm li qed nagħmlu dan id-dibattitu għaliex ilna sentejn u nofs naħdmu biex ikollna dan id-dibattitu f'din l-awla u biex ikollna din ir-riżoluzzjoni. Għaldaqstant eh, sodisfatt ferm mal kollegi tiegħi li jaħdmu fuq dan is-suġġett li llum qegħdin hawnhekk. Kif intqal hemm tnejn u tletin miljun ċittadin ibati bil-marda tad-dijabete. Terġa' hemm tnejn u miljun persuna oħra li jsofru mit sokkor u dawn għad jistgħu jiffaċċjaw problemi kbar tul ħajjithom jekk jiżviluppaw il marda tad dijabete u ħanżit oħra sa ħamsin fil-mija tan-nies li jsofru bil marda tad dijabete lanqas biss jafu bil kundizzjoni tagħhom. Jiena m'iniex tabib, però ħaġa waħda hija ċerta għalija wkoll għandna problema serja ħafna. U għalhekk illi llum qegħdin hawnhekk niddiskutu din il-problema tad-dijabete għax il-ħajja ta' miljuni ta' ċittadini hija affettwata u għad-dmir tagħna li flimkien naħdmu biex insibu soluzzjonijiet effettivi għalihom. ħafna drabi jingħad illi l il piż tan-nefqa huwa kbir wisq biex nattakkaw din Eh, il-kwistjoni. Iżda naħseb illi fil-każ tad-diabete dan l-argument ma jreġix. Għaliex jekk nikkontrollaw id-diabete llum inkunu qed nifrankaw l-ispiża għadha Għalhekk tajjeb li l-presidenza daniża poġġietha bħala prijorità għall presidenza tagħha u jien nitlob ukoll lill kummissjoni tagħmel aktar l-aktar billi eh, toħroġ bi strateġija dwar id dijabete u wkoll tħeġġeġ lill pajjiżi membri sabiex jagħmlu wkoll strateġija nazzjonali. Grazzi ħafna. Die zweite Wortmeldung ist Frau Schaldemose. Für eine Minute. L'onorevole Schaldemose, Grazzi, President. Grazzi, Komissarju. Grazzi tal-interventi ta'kom. Il-fatt huwa rridu nagħmlu ħafna aktar mill qegħdin nagħmlu sissa. 32 miljun ċittadin huma affettwati mid-diabete. U dal-waqt konna 32 miljon oħra li ħajibdow huma wkoll isofru minn diabete tat-tieni tip. Pero, wieħed jista jipprevjeni il-type 2 diabetes u għalhekk aħna rridu nagħmlu ħafna aktar mill qegħdin nagħmlu sissa, irridu nieħdu azzjoni kontra il-kawża tad diabete. Nistgħu niġġieldu kontra pereżempju l-obeżità billi ninkoraġġixxu liċ ċittadini biex jgħixu eh, stil ta' ħajja aktar eh, b'saħħtu. Irridu nassikuraw illi nadottaw standards illi jgħinuna biex namlu progress, mux fil-rigward ta' diabete, biss manka fil-rigward ta' martiħor, u għandu jkonna il-benchmarks biex nkunu nistaw inkejlu, naraw jek aħniex e-, e-, qed ikonna suċċess jew le. Jiena kontenta li smajt illi il-Kunsill jgħid li ħaj jistudja din aktar fil-font. L-Istati membri għandu jkollhom pjani ta' azzjoni mirati lejn id-diabete għax fuq il-livell nazzjonali aħna nistgħu nieħdu azzjoni għal ċittadini tagħna u għalhekk jiena kuntenta bl-impenn tagħkom lejn eh, il ġlieda kontra id-diabete fis ċittadini. Il-kellem li jmiss hija Sinra Latfert din il-time bond, time bond, din il-bomba safla splodiet biex nejtek u għalek kontenta ħafna li l-Parlament u il-Presidenza eh, Daniza jappoġġaw din il-fokus speċifiku fuq diabeti, il-fat illi 10% eh, tal-ispejjeż sana marbuta mal-kura tas saħħa imorru għad diabeti huwa raġuni valida. Id-diabeti fost il-tfal u l-teenagers eh, eh, hija xi ħaġa li wieħed ikun tista' tiġi uh, uh, wieħed tista' jista' jinduna biha. Imma fir rigward tal-type 2 diabetes, din mhux dejjem wieħed jinduna biha mal-ewwel għalhekk ikun hemm aktar konsegwenzi korroħ. U kif qalet il-Kummissjoni mhux uh, kollha tista' tiġi prevenuta pereżempju trabi anka trabi qed ikollhom il-type 1 diabetes. Ħafna drabi ninjorawha din it-tip ta' diabete forsi nuqqas urġenza e, hija il-perċezzjoni illi dak li kun jista' jgħix biha id-diabet, ikun meridu jagħmlu huwa illi jaraw x'jieklu biex ma jmutux biha. Imma fil-verità hemm min imut minħabba id-diabete u hemm mbagħad min imut minħabba is-side effects marbuta mal-diabete. Imbagħad il għandna il-preġudizzju e, preġudizzju illi naħsbu illi persuni illi għandhom id-diabete huma persuni għazzenin. Il-Kommissjoni wedet illi ħat rifletti għanna bżon ħafna aktar minnek irridu nimbuttaw lill-Kummissjoni biex tiżviluppa l-istrateġija għal ġlida kontra eh, diabete forma eh, ta' riżoluzzjoni l-approċċ orizzontali eh, jiena ma naqbilx miegħu eh, jiena nixtieq li il-fokus ikun wieħed speċifiku. Grazzi ħafna. Grazzi, issa fissa il-ħodor is-Sinjura Raples. Grazzi, President. Fi 15 ta' settembru 2011, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fit-ħejja summit tal-ġnus ma'uda dwar um, mart mhux um, infettus. U tkellimna konna dwar il-ħtieġa li nikkooperaw mal-awtoritajiet relevanti fil-pajjiżi eh, membri f'Ottubru 2010 wkoll organizzajna konna laqa fil-Parlament Ewropew il-grupp tal- qalb u diabete li huwa responsabbli wkoll mill-saħħa tal-qalb u tal-kliwi. U tkellmu dwar il-ħtieġa li jkun hemm azzjoni konġunta u l-prevenzjoni. L-indikaturi għal ħafna minn dawn il-kondizzjonijiet huma magħrufa sew. U dan huwa wkoll wieħed mill-fatturi illa li xtaqna aħna li jkollna riżoluzzjoni separata d-diabete. Mart ieħor illi ma jittieħiġ bħal kanser, bħal marta l qalb pereżempju jew marta n nifs ukoll jista' jkun kopert minn da kollu. Imma jiena ħanku qed nivvota favur din ir-riżoluzzjoni minħabba natura importantissima tagħha. Grazzi. U l-aħħar kellim fis il-grupp is-Sinjura Mattiex. grazzi. Sur President, intqal Tiġa illi 32 miljon ruħ fl-Europa affettwati mid-diabete u naħseb illi dina hija epidemija għalhekk ġustifikat li jkollna riżoluzzjoni speċifika fuq din il-marda. Dina l-ewwel darba li il-Parlament qed jiddiskuti da' suġġed dina kienet biċċa xogħol ġenerali saret minn kulħadd u tkompli s-saħħaħ ix-xogħol li sar sissa fuq il-mart kroniku. Jitkompli tina u żid il-possibilità li intervjenu. Miljuni ta' mart ta' mewt imwit fis assoċjati ma' diabeti nafu illa ħafna drabi dak li jkun jispiċċalu jew jaqtawlu saqaħ jew inkella kollu eh, martiħor assoċjat ma' diabete. Issa nistgħu ngħidu nippruvaw ngħixu biha u gvern jagħmel li jista' jew nkella ngħidu li parti mill-problema hija nuqqas ta' strateġija Ewropea hawnhekk naf li baqgħna ħafna xogħol x'nagħmlu, baqgħna ħafna xogħol anke biex ikun hemm dijanjosi bikrija, investiment fir-riċerka u għalhekk hemm bżonn din ir-riżoluzzjoni għax dan huwa l-ewwel pass fil-ħidma tagħna f'dan il-qassam ta' kooperazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura. Mattias u ngħaddu issa għal-kellima li jmiss fuq il-lista. Is-Sinjura Mazej Kukovic għal-minuta. Grazzi, President. Jiena nilqa din ir-riżoluzzjoni u nilqa wkoll din il-priorità tal-Presidenza Daniża. Jiena mill-esperjenza personali tiegħi matul il-presidenza tagħna tal-Kunsill Ewropew nista' ngħid li l-approċċ tagħkom huwa wieħed pożittiv ferm għaliex anke l-fatt li wieħed joħloq kuxjenza dwar din il-problema li ħadd infirex mal-Ewropa kollha. Mhux biss waqt kif wieħed jiġġestjona din il-marda ma anke l-prevenzjoni. Importanti li ċ-ċittadini jkunu konxi, jkunu marfa x'jistgħu jagħmlu u x'jistgħu jagħmlu biex jipprevjenu li jiġu affettwati mill-marda ma anke darba jiġu affettwati minna. Dina mhix sempliċement kwistjoni tal tieħu pinnoli imma li tibdel l-istil ta' ħajja tiegħek kollu kemm hu. Din hija opportunità għas-soċjetà ċivili li attiva ħafna f'dan il-qasam sabiex ikollha rwol importanti fil-ħolqien ta' kuxjenza u li tara fil-ċittadini. Dana kollu jrid isir dejjem f'kooperazzjoni mal-esperti hawnhekk għandna opportunità ta' djeb e għandna ħolqu sinerġiju nikkooperaw ma' kull minnu responsabbli. Grazzi ħafna. E, Grazzi President. Fi żmien ta' kriżi ekonomika u tnaqqis budġetarju li qed jaffettwaw il-qasam tas-saħħa, il qasam tas saħħa nara jien anke fis-soċjetà tiegħi illi per eżempju il-prinċep Filippa li huwa affettwat minn din il-majda naħseb li verament f'waqtu li qegħdin niddiskutu din il-ħaġa hemm bżonn ta' strateġija Ewropea għad-diabete u li ngħidu lill-istati membri li hemm bżonn iżidu ir-riċerka f'dan il-qasam sabiex ikun hemm apparti minn affarijiet kollha npoġġu s-saħħa tal-bniedem l-ewwel u fuq kollox u jrid ikun hemm koordinament mal-Kummissjoni mal-Awtoritajiet Nazzjonali sabiex naċċertaw li jkun hemm livell ta' ħajja għolja għaċ-ċittadini Ewropej tagħna u nipproteġula mill-ħajja tagħhom. Jiena ċert illi aħna bħala Stati Membri, Kunsill Parlament u Kommissjoni ikunu ħafna iktar b'saħħitna jekk naċċertaw is-saħħa taċ ċittadini tagħna dak kollu grazzi. Danke, Herr Kollege. Äh, und das Wort gebet. Grazzi ħafna. Issa Sinjura Malkanuti Mikkulik. Grazzi ħafna. Viena iš keturių pagrindinių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 es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie bitten, noch einmal zu beginnen. Dankeschön. Forsi nixtieq nerġa' li tolbok titkellem, Sinjura, x'ma kellna problema teknika hemmhekk, ma kellniex interpretazzjoni. Tolbu klausmu, jungtinu totu gen. Mela dan huwa suġġett importanti l-Assembleja tal-Unjoni Ewropea konfermat li d-diabete hija waħda mill-erba mart mhux ma jittieħiġ eh, ewlenin fid-dinja. Il-ċifri Tal-waħx 32 miljon ruħ effettwata mid-diabete, 10% ta' popolazzjoni sħiħa ġifiri u ħafna ħrajn li qegħdin f'sogru ta' u friskju ta' diabete. Għamnek qegħdin nitkellmu mhux biss fuq is-saħħa manki fuq il-finanzi. 10% tal-nefqa fil-qasam tas-saħħa jmur diabete u marti relatat. Għalhekk tajjeb li niġġieldu diabete u naraw kif nistgħu nagħmlu prevenzjoni tagħha u ma biss ftit l-istati membri li għandhom strateġiji effettivi. Għanna bżon ta' azzjoni koordinata li tinkludi kemm is-saħħa il-, -saha, il tfassil l politika l-NGOs, nirringrazzja l-Istur Buzuttil b'mod partikolari u koll hawnhekk għaliex din ir-riżoluzzjoni qiegħda twittitri għal ġlid effettiva kontra din il-marda. Għajn Rednerinnen und Rednern, wir kommen nun. Jiena nixtieq nirringrazzja li kellima kollha. U issa għaddu għal proċedura keġ DI. Għalhekk jekk jogħġobkom hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem. Die erste Wortmeldung ist Frau Anna Zaborska. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Grazie, President, Sur Kommissarju. Din ir-riżoluzzjoni teħtieġ il-koordinazzjoni ta' politika bejn l-Istati membri, pero ma semmix responsabilità tal individu Aħna m'għandix il-mandat li nimponu din ir-responsabilità fuq l-individwu ma naħseb illi e, sistema tal-assikurazzjoni tas saħħa b'xi mod għandha tirrifletti din il-ħaġa x'jekk xi ħadd ikollu ħajja li xejn ma tkun tajba l saħħtu. Dina effettwa u hemm ukoll li bżonn nirrispettaw sussidjarjetà għax il-kura tas-saħħa hija xi ħaġa fidej l-Istati Membri, pereżempju fi Slovakkja mhuwiex possibbli illi tiffinanzja il-ġlieda kontra id-diabete b'mod tant ġeneruż kif jagħmlu pajjiżi aktar sinjuri u għalhekk naħseb iktar ħaġa importanti illi ikun hemm kampanja ta' informazzjoni noħolqu aktar kuxjenza dwar diabete ta' tip 2. Grazzi ħafna Sinjura Judith Merkez, grazzi President, grazzi Ministru, grazzi Sinjuri, natassew kuntenta li għedin niddiskutu dan is-suġġett tant importanti llum. Naħseb l-importanti li nindirizzaw din il biċċa xogħol u speċjalment l-injoranza. Madwar 25% illi għandhom it-sokkar laqas biss jafu U għalhekk juri kemm importanti li aħna niffukaw fuq il-prevenzjoni hemm bżonn li niffukaw fuq l-affarijiet li dak li jkun jista' jagħmel f'daru. Hemm ħafna affarijiet isiru, però ħafna lokal titjib. Għandna sistemi pereżempju fejn jista' jkollok informazzjoni dwar diabete fuq l-smartphones jista' jkollok informazzjoni dwar tip ta' ta' trattament u Eh, medikazzjoni li hija meħtieġa. Pereżempju jista' wkoll ikun possibbli biex il-persuni b'diabete jagħmlu it-testijiet fid-dar tagħhom biex jaraw jekk għandhomx diabete jew le hemm bżonn ta' kwantum li issa fit-teknoloġija u din huwa l-qasam fejn l-Unjoni Ewropea għandha toħroġ bi strateġija komuni din l-era diġitali ridu naċċertaw li jkun ħafna iktar faċli għal ċittadini tagħna li kollhom aċċess għal prodotti Għatem bħalissa xkiel u ostakli għal moviment ħires u l-aċċess għal ċertu tamir u għadġeġi mediċi u għalek bekk jekk ikun hemm iktar aċċess liberu ngħinu l-appoġġ għal nies diabete. Grazzi Sur Bużoj. Grazzi ħafna, eżis kollegi, jekk nanalizzaw daqsxejn iċ-ċifri dwar il-diabet, diabeti tal-tip 1 jħat jowtit 2 fl-Unjoni Ewropea, ovvjament naraw li hemm bżonn ta' sforzi serji biex niġġieldu kontra din il-marda u l-prevenzjoni hija importantissima nisħaq ħafna fuqha għax hija l-prevenzjoni ħadd tifrankalna l-flus ukoll. Sfortunatament però jekk nitkellmu dwar id-diabeti ħafna drabi iktar nifukaw fuq it-trattament u ma nifukawx biżejjed fuq il-prevenzjoni u il-promozzjoni ta' ħajja illi tkun tajba s-saxħa sabiex tevita li tispiċċa affettwat minn din il-marda. Issa qegħdin nitkellmu fuq il-programm ta' riċerka Horizon 2020. Din huwa opportunità biex intejbu s-sistema ħan ikkoordinaw aħjar l-isforzi ta' riċerka dwar id-diabete u jkun hemm infrastruttura tal-finanzi aħjar. Għandna bżonn ta' strateġija Ewropea u rridu nifukaw fuq il-prevenzjoni, id-detezzjoni bikrija, il-ġestjoni u l-management ta' din il-mejda u l ta' din marda u l-innovazzjoni riċerka. Grazie ħafna sur Papa Nikolaw. Grazie ħafna sur President. Nista' nitkellem daqsxejn dwar id-diabete fit-tfal li kont qed insegwi bil-qrib meħabba raġunijiet personali. Nepotija tijaj li għandha sitt xhur ġiet diagnożata bl-ewwel tip ta' diabete ftit xurilu. Jina nafx kienu qed jipprovaw jagħmlu l-ġenituri, l-missier kien qed jipprova jispjega l-kumpanija ta' assigurazzjoni li l-font li insa assigurazzjoni trid eh, tejn biex eh, jixtru it-tamir li jista' jkejjel l-livell ta' zokkor fid-dem. Bata aktar tard meta tarbija marret jew eh, tifla marret eh, fil-kindergarten u kien hemm tabib hemmhekk kien diffiċli ħafna l-ġenituri biex jikkonvinċu lin-nies li rridu jieħdu ħsieb dawn it-tfal. Allura llum fil-moderna Ewropa tant għandna ignoranza dwar il-preġudizzji li hemm u t trattament bi preġudizzju u mhux ġust. U ma rridux inħallu li dan jiġri. Għalhekk rridu nafsu ħafna fuq l-informazzjoni l għaliex tifel jew tifla bit diabete se taħdem u tgħix eh, b'mod l-istess ugwali bħal tfal oħra li m'għandhomx diabete. Grazzi. Grazzi ħafna sur baxka jaras. Grazzi ħafna. L-epidemija ta' diabet eh, hija problema ta' soċjetà ċivili u l żieda ta' din il-marda ma nistawx ma natux kasa. L-lum eh, qed nitkellmu dwar 90% tal-mard kollu u dan minħabba nuqqas ta' attività fiżika u din hija marta tipika ta' popolazzjoni ad hoc e li qed tinferex ukoll fit-tfal ukoll. E kif ma nistgħux nikkuraw diabete bħalissa u l-marta tikkomplika ruha aktar u aktar il-miżura tagħna trid tiffoka fuq il-prevenzjoni biex ikun hemm bidla fil-abitudin tal-ikel u Fl-attività fizika jekk nimponu taxxa fuq prodotti mhux bnini bħalma minna fil-kwistjoni ta', tipji ta' tabak u l-alkohol, in-nies forsi nħeġġuhom biex ifukaw aktar fuq eh, dieta tajba. U bekk nistimulaw mbagħad eh, attivitajiet sportivi bil-fondi li niksbu minn hemm. Bosta mezzi kif nistgħu ninfurzaw dieta tajba iżda rridu nimplementaw dawn il-passi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna mela bekk għalaqna il-proċedura KHDI. Blaħar kellim, Sur Nikolos. Id-diabete hija aktar u aktar komuni fl-istati membri u hemm 35 miljun ruħ li tipprappreżenta 10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed jiffaċċjaw bil marda u dinja raġuni għal 325 eh, mewt f'sena eh, fil-Unjoni Ewropea sal 2025 l-ammont ta' nies bid-diabetes se tikber b-60% oħra u n-nefqa għal trattament se tirrappreżenta medja 10% sa' 8.9% tal-nefqa fil-istati membri individwali. Għanda bżon koordinazzjoni u fil-livell Ewropew għal kem is-saħħa taqa taħt l-istati membri individwali, kull stat membri individwali jrid ikollu l-pjantazzjoni tiegħu u aħna rridu nippromuovu stil ta' ħajja san. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nixtieq il-Kummissjoni, rappreżentanti tal kunsill u tal-Kummissjoni, għalissa Kummissarju Pibbark, sekk jogħġbok. Grazzi ħafna l-Sur Papa Nikolaw li semma li hija tip wieħed li hemm numru ta' kwistjonijiet relatati li hija l-identifikazzjoni bikrija tal-marda li hija importanti sabiex jibda trattament malajr kemm jista' jkun il-kwistjoni ta' diagnosi bikrija u anka kwistjonijiet li semma sul Papa Nikolaw eh, jistaw kunu riflessi fil-proċess li qed nħejju u taħriċu ukoll għal tobba biex jassiguraw illi id-diagnosi jessir malajr u b'mod effettiv għaliex l-ewwel passi ma' kruċjali. fir ta' tip 2 ta' diabete, Għarrit ikonna strateġija skont il-marda dejjem iżda bħala strateġija tal-Kummissjoni irridu nindirizzaw l-obeżità, l-piżejjed, dieta tajba. Dawn huma strateġiji relevanti fil-kuntest biex nappoġġjaw l-istrateġiji nazzjonali f'dan is-settur. Jiena nemmen li dan kien dibattitu tajjeb ħafna u l-Kummissjoni se tkompli tagħmel dmir tagħha fil-ġdida kontra diabete. Grazzi. Grazzi ħafna kummissarju. Għanna point of order. Iva, grazzi, Sur President, jina eh, xtaqt nejt il-Kummissarju illi naħseb ma femx is-Sur Papa Nikola jekk nista' nitkellem fismu l għaliex u kien qed jitkellem dwar xi ħaġa. Jina assoċjata ma' Type 1 tifel jew tifla fl-iskola m'għandix taqsam mal-approċ ġeneru tal-tamil. Il-mistoqsija jekk l-iskola għandix it-tamir biżejjed biex tindirizza eh, jekk għandix it-tamir kollu meħtieġ biex tindirizza il-diabete. Ġifieri li tkejja li tzokkor li jkun hemm ikel adegwat. Ġifieri naħseb il-domanda tad-diabete in ġeneral mod partikolari tal-ewwel tip fit-tfal ma naħsibx li inftemet sewa hawnhekk. Grazzi. Kummissarju, tixtieq trispondi Iva. Iva dan ma jiskludix mod ġenerali, irrid ikun hemm aktar arfin, mhux biss fuq il-tip wieħed tad diabete, allura qed nifhem il-punt eh, li ressaqt inti wkoll, grazzi. Jekk għatem dubji tistaw forsi tkomplu diskussjoni b'mod bilaterali u ngħaddu issa għal kunsil sur Vamen. Kummissarju, grazzi ħafna tassew għal dibattitu tajjeb ħafna u eccellenti nazzar danit. Ovvjament rridu niffuka fuq id-diabete u mart kroniku ieħor fl-istati membri fil-Kummissjoni u anke hawnhekk fil-Parlament. Jina nixtieq nirringrazzja wkoll il-kellima Tali rikonoxxew l-isforzi tal-Presidenza Daniża propju f'dan is-settur it-trio tal-Presidenza l-Polonja, Danimarka u Ċipru kienu qed jiffukaw fuq dawn il-problemi komplessi waqt il-Presidenza Daniża. Aħna żilna li niffukaw fuq il-mart kroniku b'mod partikolari id-diabete. Il-preżenza tiegħi, il-rappreżentant tal-gvern Daniż hija qed nesprimi Eh, l-impen tagħna nishtiq nixtieq nirringrazzja lill parlament biex għamela possibbli biex aħna nsibu soluzzjoni komuni għal dawk il-persuni kollha li huma affettwati minn din il-marda. Flimkien mal-Kummissjoni, mal-Parlament u mal-Istati membri aħna nistgħu nipprovdu kwalità itjeb għal dawk in-nies li huma affettwati mid-diabete illum. U bisforz konġunt nistgħu niprevjenu miljuni ta' Ewropej u l-familji tagħhom fil-futur milli jissofru propju minn din il-marda. huwa dibattitu vitali u se jkompli bla dubju ta' xejn u nwedkom ukoll il-Presidenza Daniża sal-aħħar ġranet tagħha u fil-kooperazzjoni mal-Presidenza sussegwenti se nagħmlu ħilitna kollha biex dil kwistjoni importanti tibqa fuq l-agenda Ewropea. Allura nixtieq nifraħ il-Parlament u nawgura li din il-kwistjoni timxi l-qoddim sabiex dan ikun ta' beneficju għal-ċittadini Ewropej kollha għal-futur. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President tal-Kunsil jina nishtiq nesprim il-gratitudni tiegħi tal-parteċipazzjoni ta'kom f'dan id-dibattitu. Forsi nista' nikkonkludi billi ngħid li għandna erba' riżoluzzjonijiet fuq dal-punt u dan iwassalna fit-tmiem tal-laqa l-votazzjoni sessir għada l-erba' f'nofsinhar. Mela naġġornaw